Hello everyone. Now we move to the session. Grazie. Nibdew issa sessjoni l eh, li miss il-votazzjoni għandi avvis però wara l-konsultazzjoni mal-gruppi politiċi nixtieq nippreżenta din il-proposta għal bidla fl agenda ta' għada. Id-dibattitu fuq il-mistoqsija orali tal-ftuħ tal-negozjati tal-FTA mal-Australia u New Zealand għanda um, s-sin permezz ta' rezoluzzjoni li nivvutaw fuqa fl-ewwel sezzjoni ta' frar.